għandu kol informazzjoni għalikom. Dinja modifika tal-ordni tal-ġurnata konformita tal-artiklu 140 tal-artiklu 2 tal-regolament u l-ftejn mal-gruppi politiċi ne proponilkom il-modifika li ġejja fl-agenda. Għada, wara nofsinhar id-dibattitu imbassar rigward l-artiklu 22 fuq ir-riski ta' l-evalwazzjoni ta' situazzjoni fl-Eġittu nirtirawa mill-aġenda. Hemm osservazzjoni dwar dan. Għalda standir modifika hija approvata l-punt li ħorom bat fuq l u huwa dikjarazzjoni ta' Sinjura Viċi President tal-Kommissjoni